L-odwa tajba kollegi, nistgħu nistħu seduta tal-lum, għandi avviż x'namel dwar deċiżjoni mill-Kumitat Inko biex nitlu f'negozjati imħabbra fil-bidu tas sessjoni nhar it-tnej 11 ta' Marzu. Irċivejt marċivejt l-ebda talba skont ir-regolament il kumitat Inko allura jistgħu jibdew in-negozjati. Issa Ngħaddu għall-ewwel punt fuq l-aġenda tal-lum li huwa dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u l-Kommissjoni fuq it-tibdil fil-klima. Ninformakom, kollegi u membri li għal dan dibattitu m'hemmx proċedura KHDI u m'hemmx blue card laqqas. Allura permezz ta' dan nipproċedi għal eh, fisem il-Kunsill Is-Sinra Ministru Lodwa Tajba President, Onorevoli Membri, nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew tal-opportunità li nitkellem semmi l kunsill fuq dan suġġa daqshekk importanti. Aħna lkoll konxi tad-daqs u l-urġenza tal-isfidi li għandna quddiemna minħabba tibdil fil-klima. U kif muri wkoll id-dibattitu ħaj li kellna Eh, anka bil il-Kunsill Parlament minkejja dan azzjoni globali biex niġġieldu eh, eh, dil problema tibqa' mhix biżżejjed kif hemm miżel fir-rapport speċjali tal-IBCC bil-1.5 gradi Celsius bħala żieda fit-temperatura u tibdil fil-klima. U aħna naqblu mal-impenn li nimplementaw bisħiħ il-ftehim ta' Pariġi u lan li nżommu fil-kontroll l-oli fit-temperatura għal żewġ gradi Celsius. Aħna mpenjati wkoll illi nikkontribwixxu kontra t-tibdil fil-klima minn proċessi multilaterali oħra, notevolment f'dak li għandu xaqsam mad-baħir u vjaġġar blajru. Aħna qegħdin fit-triq biex aħna nirrispettaw il-miri li poġġejna fuq it-tib l-emissjonijiet u aħna marbutin ukoll impenjati sal-2030 li jagħmluha possibbli għalina għal tnaqqis ta' almenu 40 sa l-2020. Aħna għanna l-pakket leġislattiv li kien ir-riżultat ta' dak ix-xogħol li kien beda fl-2015 u reċentement e, ikkulmina f'negozjati intensivi ħafna u ftehim bejn iż-żewġ kolleġislaturi. Speċjalment ir-regoli ta' e, sistem l-iskema e, ta' trading tal-emissjonijiet li waslet għal tnaqqis fl-emissjonijiet fis-settur industrijali huma ambizzjużi f'dak li għandu xaqsam mal-2030 ġew rispettati mill-Istati membri kollha għal setturi oħra bħal trasport eċetera. Fl-użu fis-settur tal-użu tal-art u forestrija l-Istati membri jridu jkunu żguri li jkun hemm rispett tal-tnaqqis fl-emissjonijiet permezz ta' sitt punti l-użu wkoll ta' enerġija riċikabbli u effiċjenza tal-enerġija, emissjonijiet ta' CO2 ta' trakkijiet u karozzi oħra kif ukoll eh, mezzi oħra hemm u stmat li dawn il-politiki ħajkollhom impatt fuq livell tagħna biex nirrispettaw dan il-miri regoli b'saħħithom ta' governanza kien hemm bżonnhom fuq livell Ewropew biex nassiguraw ruħna li jkun hemm koerenza bejn l-Istati membri Eh, pjanijiet fuq meta ta' żmien twil kif ukoll rapportar kif suppost tal-progress qed isir. Imma aħna nafu li hemm bżonn isir iżjed biex ngħinu għall għanijiet ta' temperatura flimkien mal-ftehim ta' Pariġi eh, għandna strateġija fuq meta ta' żmien twil għall konvenzjoni dwar tibdil fil-klima sal-2020 u waqt li nitolbu eh, l-atturi kollha biex jissottomettu l-istrateġiji tagħhom fuq żmien twil fil-ħin. Kemm il-Kunsill Ewropew kif ukoll il-Parlament Ewropew stietnu l-Kommissjoni biex tippreżenta proposta għal strateġija fuq meta ta' żmien twil għal eh, tnaqqis emissjonijiet ta' CO2 sal eh, fl-2017 u allura f'Diċembru li għadda ħarġet komunikazzjoni eh, fuq bit-titlu Pjaneta ħadra għal kulħadd għanna nirrikonoxxu l-ħtieġa għal iktar diskussjonijiet biex ikonna neutralità klimatika u biex jirrispetta ftehim ta' Pariġi l-komunikazzjoni diġà ġiet diskussa fuq laqat tal-bejn ministri responsabbli mill-ambjent, enerġija u kompetittività u dibattiti settorjali u koll huma ippjanati fil-ġimat u xogħol li ġejjin. Id-dibattiti sissa u rew ir-rikonoxximent ta' ħtieġa għal azzjoni u l-importanza li niżviluppaw strateġija fuq meta ta' żmien twil tal-Unjoni Ewropea b'mod holistiku u komprensiv. Iva, il kunsill jemmen illi azzjoni għandna bżonn inwessawa għal livelli multipli ta' gvernijiet bil rwol essenzjali għal atturi li mhumiex statali u gvernijiet lokali għall implementazzjoni ta' soluzzjonijiet ambizjużi fuq il-post. Il-preparazzjoni tal istrateġija fuq meta ta' żmien twil tal-Unjoni Ewropea għandha tikkunsidra il- il-pjanijiet sinerġiċi tal-Istati membri li minnaħatom rridu jkunu konsistenti mal l-istrateġiji fuq meta żmien twil nixtieq infakkar hawnhekk illi l-ftehim ta' Pariġi jirrikonoxxi tranzizzjoni bħala imperattiv biex nassiguraw il-konsegwenzi ta' azzjonijiet lejn il-tibdil fil-klima li qed isiru fih dan lokalitajiet u reġjuni dawn għandhom jiġu konsidrati għal preparazzjoni ta' eh, preparazzjoni fuq medda ta' żmien twil eh, fuq bdil fit-tibdil fil-klima fuq livell nazzjonali. Minkejja eh, eh, eh sfidi li għandna li nirrikonoxxu li jeżistu <coughs> l-ekonomija b'saħħitha diġà eh, għenet u tkompli ten tejn biex ikun hemm impjiegi ġodda f'dan is-settur bħal pereżempju l-innovazzjoni ta' binijiet, eċċetera. Għandna riċerka, innovazzjoni huma e, meqjusa li ħajnaqsu l-ispiża ta' tibdil li għandna bżonn inġibu kif ukoll biex li jiskalaw strumenti privati u jagħtu is-sinjali kif suppost fuq is-swieq b'mobilizzazzjoni ta' finanzjar ta' finanzjament minn diversi sorsi biex ikollna aktar tnaqqis, riduzzjoni fl-emissjonijiet u nirrispettaw l-impenji li ħadna fil-ftehim ta' Pariġi e, tibdil li tisir fl-għażliet tagħna e, u l-konsum tagħna l-10 snin li ġejjin il-President Sa importanza tal il biex ikun hemm iktar diskussjonijiet fuq il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni anka fuq l-ola livell politiku. Il-Kunsill Ewropew diġà iddiskuta u ħaj jiddiskuti dan il-sujġett fil-summit li ġej, għabbażi ta' dil-gwida il kunsill kompli jiffokad id-dabattitu biex jara il-proċess kollu kemmu l kunsillu ukoll ħares il qoddim għall-avveniment fuq livellu li pjanati fuq livell internazzjonali għad din is-sena li għandhom l-intenzjoni li jimmobilizzaw ir-rida politika biex nollu l-ambizzjonijiet politiċi kif intqal intqal fis-summit tan-nazzjonaliti tan-Nazzjonijiet Uniti u s-CFCCC. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazza lilek, Sinjor Ministru, għal darbohra, għal dawk li waslu għamnek ftit tard. Mux se naċċettaw tal naċċettaw talbiet tal blue card u laqqas eh, proċedura ta' KHDI. U issa il-Kummissarju Kanjeta fisem il-Kummissjoni l-Odwa Tajba Komissarju, President Onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, sinjuri prezenti u għata pjaċir il-indirizzakom illum f'dan id-diskussjoni ta' priorità fuq it-tibdil fil-klima l-impenn tagħna u l-azzjoni tagħna ġabed da' suġġett tal-attenzjoni tal publik fuq it-tibdil fil-klima. rapport li ħareġ li għandu l-1.5 eh, gradi aħna rridu naħdmu ħafna u rrida politika hija deċiżiva. Dis-sena ta' elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew rridu nħarsu l-qudiem jiġri fl-Ewropa nistgħu nkunu konxi għal dak li wasalna li ħsissa l-kampanja l-elezzjonijiet Ewropej qed tagħti opportunità tad-deb biex ngħidu li ċittadinanza tagħna x'wasalna li ħsissa u anka l-pożizzjonijiet ta' kull partit politiku kif tafu aħna adottajna għafas għall-2030 dan ma stajniex naslu għalih mingħajr ix-xogħol eċċellenti u impenn u determinazzjoni tal-membri ta' din is-sede. E, e, e, issa għandna fis-seħħ pjan illi ħares il-qoddim u din saret fil-bidu tal-pjan tal-Kummissjoni Juncker ħames snin ilu. E, għanna l-mira ta' 40% tnaqqis e, e, fl-emissjonijiet illi hi l-mira tagħna u li ħanaslu għaliha. U da kollu jista' jsir grazzi għal qafas li aħna adottajna riċentement permezz ta' sorsi wkoll u l mira tagħna ta' li naqsu 2.5% sal-2030 ħanaslu għalija fl-2023. Da juri li emissjonijiet tal-klima qegħdin il-fuq fl-aġenda tal-Unjoni Ewropea ma' dil priorità qed tagħmel verament progress. L-imsieba internazzjonali aħna ngħidulhom il-Unjoni Ewropea qiegħda tmexxi bl-eżempju tagħha immissa u l-moment ukoll li nħarsu l-qoddim għall-2050. Irridu nollu iżjed il-miri tagħna. U dan nistgħu nagħmluh biss bit-trasformazzjoni ta' żvilupp ekonomiku wieħed li jagħti kemm neutralità klimatika kif ukoll prosperità lill-ċittadini tagħna u biex iċ-ċittadini tagħna jtejbu l-ħajja tagħhom u l-industriji tagħna wkoll il komissjoni ħarġet il-komunikazzjoni bit-titlu ta' pjaneta nadifa għal kulħadd. Billi nipproponu din il vizjoni aħna weġibna talba tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew. il vizjoni tal-Kummissjoni għandha intenzjoni li toħroġ b'direzzjoni ċara l-Unjoni Ewropea fil-politika klimatika tagħha u biex aħna nirrispettaw il-miri li ħarġu mill ftehim ta' Pariġi Għanna ħames xenari għal 80% sal-2050 Ejja nkunu ċari, dan mhux biżejjed biex nirrispettaw l-oġġettiv ta' 1.5%. Dan l-an biex nirrispettaw ħanna bżonn innaqsu l-emissjonijiet sal-2050. Dawn eh, ħajkollna żewġ xenarju żewġ xenarji. Wieħed li nifukaw fuq id-deployment u t-tieni fuq iċ-ċirkolarità tibdil li għandna bżonn. L-analiżi juri b'mod ċar illi huwa possibbli li kolna huwa possibbli li aħna nirrispettaw din l-ambizzjoni fil-mira tagħna di mhix biss biex nipproteġu l-ambjent, imma wkoll biex nimmodernizzaw eh, il-makkinarju tal-ekonomija eh, tal-Unjoni Ewropea, inżidu l-investiment u noffru ċittadini eh, kwalità aħjar, kwalità ta' ħajja aħjar, li jkollna ekonomiji iktar effiċenti li tistriħin as fuq enerġija li nimpurtaw u li tagħti iktar impjiegi tal livell għoli kuntent b'dak li għedin qed isir bħalissa anke fil-Parlament Ewropew nittama li dan huwa l-każ ukoll għal vot fil-plenarja għada huwa responsabilità kbira lina l-koll u rridu nuru li hemm bżonn ta' tranzizzjoni e, għal tibdil fil-klima li hija possibbli u għandna bżonna. Trasformazzjoni ta' din l-iskala tinħtieġ dibattitu miftuħ inklusiv, iridu ningaġġaw bisħiħ maċ ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea biex naslu għal fejim ta' e, komuni e, ma' kulħadd jiena mat tim tiegħi qed e, inwassal dan il messaġġ għall-istati membri kollha biex kulħadd ikun parteċipanti hawnhekk. Huwa punt U għal moment li nitkellmu aħna il-koll insofru mit-tibdil fil-klima ħafna minna mux se jkunu għawnek biex naraw sal-2050 il-pjaneta kif tider imma iktar u iktar ċittadini mal-Europa fl-Europa ħajkunu e, igawdu mid deċizjoni li nkunu ħadna e, u li jridu jiġu attwati sal-2050 aħna rridu kon iktar sens ta' urġenza u ftit baqalna żmien biex nistabilixxu l-lanijiet tal-ftim ta' Pariġi għadna eh, għadu maddix iż-żmien imma m'għandniex noqogħdu lura iżjed. għanna bżonn eh, għanna dover illi naġixxu issa. U irridu naraw kif u meta l-Ewropa tasal għal din eh, tasal għal din eh, dan il-an u dawn l-anijiet u l-miri. U rridu naħdmu flimkien u rridu nisimaw għal maġġoranza kbira ħafna tal-Ewropej xedin jgħidu. U l-ġenerazzjoni futuri speċjalment rridu eh, naqblu il-kol flimkien fuq eh, Eh, neutralità eh, eh, fil-emissjoni tal-klima sal-2050 u aħna fl-imkien irridu ninaqdu biex dan isir possibbli. Grazzi Kommissarju. Issa nibdew bil-kellima, nibdew bil-familji politiċi f'sem il-PPE għad erba' minuti is-Sur Liza. Grazzi President Kummissarju, kollegi distinti l-eks kanċil ta' Ġermanja Helmut Schmidt kien qal illi jekk edbat inviżjoni għandek tmur għand it-tabib. Imma jien naħseb li fil-politika Ewropea għandna bżonn sens ta' viżjoni u l-Kummissjoni Ewropea ħarġet eh, viżjoni ġifieri li nkunu eh, eh, climate neutral sa' 2050 u dil-viżjoni hi tajba għax hija appoġġjata minn fatti u argumenti. Il-Kummissjoni ċara meta tajt li nistgħu noħolqu iżjed impjiegi kif ukoll tkabbir ieħor jekk naħdmu biex naslu għal dak il-għan. Issanna tfal tal-iskola li qed joħorġu barra fit-toroq jipprotestaw biex jiddefendu l klima Issa Jekk aħna nappoġġaw b'mod determinat dan l-an klimatiku, allura naħseb illi għandna nkunu ħriġna e, e, b'suċċess, imma jien nibża li tfal tal-iskola ħajkollhom jissuktaw jiddimostraw fit-toroq. U ħajjevitaw il-klassi biex jagħmlu dan. Ovvjament, ikun iktar diffiċli biex huma Eh, jaslu biex kollom suċċess f'dak li jridu minn milli aħna allura aħna nistgħu ngħinu biex aħna nieħdu iktar passi u nkunu ta' suċċess. Rridu naħdmu b'attenzjoni kbira dwar x'namlu, aħna issa rridu li l-anijiet tal-2020, anijiet tal-2030, għax aħna adottajna leġislazzjoni klimatika u hija dejjem idea tajba li nippjanaw għal-futur Imma jiena nibżet jgħid il-kelliem li dak l-istati membri fil-Kunsill li fil-prinċipju ma jixtiequx jaraw newtralità klimatika ħajjoħorġu b'argumenti illi aħna nsibu diffiċli biex nikkontrarjaw. U għalhekk naħseb huwa utieq li aħna għandna dan il-bilanċ, dan il-kompromess bejn il-gruppi politiċi. Issa l-PPE huwa importanti li aħna jkollna tranzizzjoni eh, ġusta lejn il-neutralità klimatika. Irridu ngħinu lin-nies biex isibu eh, eh, alternattivi għall-impjiegi u anke l-industriji li jiddependu ħafna b'mod qawwi fuq il-enerġija ġifiri per eżempju id-dekorbinizzazzjoni. Ġifiri mbżon ta' ħafna poċċir. Mbżon ħafna għajnuna u appoċ. U aħna għanna namlu l-almutana biex nappoġġjaw dawn l-isforzi, sinjuri. Jien naħseb id t favur il-klima daħlu dibattitu fis soċjetà u tfal tal-iskola ovvjament iridu li aħna jkollna da diskussjoni llum wara nofsinhar u mhux waqt il-ħinijiet tal-iskola u tal-lezzjonijiet issa għandna mexxejja fid mid-dinja tan-negozju li qegħdin jiġu jgħidulna li ma nistgħux naħdmu fuqha din ma nistgħux neffordjawha, aħna rridu lkoll naħdmu id fit u rinservu ta' eżempju għal kumplament tad-dinja u niftakru li e, l-enerġija e, e, tiġi prodotta f'postijiet oħra fid-dinja u aħna l-PPR e rridu nissalvagwardjaw l-ambjent kif ukoll nippreservaw l-impjiegi u għalhekk aħna għandna riżoluzzjoni li nispera li tgħaddi mingħajr emendi għada u li nibatu l-messaġġ tajjeb. Grazzi ħafna. kellim li jmiss is-sur Bullman għal 6 minuti. Kollegi, aħna għanna xi mistednin illum 16 żagħżugħ minn 20 pajjiż hemm fuq fil-gallerija u nixtieq nilqgħu hawnhekk għax huma pjuttost huma il rappreżentanzi għal moviment taż-żgħażagħ għal klima Huwa tajjeb li l-Europarlamentari llum għandhom l-opportunità li jaraw l żazax fil-kostitwenzi tagħhom illum tistgħu taraw hawnhekk magħna. Illi hija xi ħaġa aħjar il-moviment beda fawissu li għadda minn Greta Thunberg illi deċidiet li tistrajkja qudiem il-Parlament Svediż u tolli ideja tolli sinjal li illum dan huwa moviment soċjali, miet ta' illuf, fiktar minn 70 pajjiż fiktar minn 70 belt qed jattendu protesti manifestazzjonijiet ta' ta' dan il-moviment Fridays for Future. Din hija revoluzzjoni soċjali illi bdiet qed timbet kullum kienu u kollegi. Aħna l-politikanti, aħna l-parlamentari, aħna rridu nkunu parti minn dan kollu. Din hija konvinzjoni tiegħi U element ieħor partikolari jiena nemmen li dawn għandhom ikunu għaw minn flokna għaw isfel u jkellmuna. Huma rridu jiġu bil bil-domandi bil, bil tagħhom iridu jistaqsuna u aħna għandna l-wieġbu. Dan fil-fatt Kien din kienet fil-fatt kienet l-idea ta' ċertu gruppi illi nistidnu hawnhekk biex jitkellmu l-lum. Iżda sfortunatament dan ma kienx possibbli illi jkun hemm maġġoranza għal dan fil-konferenza tal-presidenti jina. dispjaċini najt il-konservativi, il-liberali u il-lemin ma nix l-opportunità ta' dan id-dibattitu miftuħ illum. Sfortunatament, sfortunatament, ibblokkaw diskussjoni flessibbli miftuħa ma' dawn iż-żgħażagħ li kull ġinna qegħdin hemmhekk jinżlu fit-toroq tagħna, forsi nistgħu nagħmlu aħjar xi darba. Su President. Iġvi l-konklużjoni kienet li il-gripp li appoġġjaw dan aħna l-SND, il-ħodor, il-gwe, stidinnijom fil-laqat tagħna tal-gruppi u smajnijom. U xtaqna nkunu nafu eżattament xiridu u xixtiequ it-tweġiba kienet waħda ċara. rridu li l-affarijiet jinġiebu fis-seħħ għall-urġenza l-affarijiet iridu jsiru jekk joġobkom tipposponux tkunux prekarji fir-risposti politiċi tagħkom għax hawnhekk qed nittrattaw l-ikbar teddida fil-istorja tal-bniedem. U iva iż għandhom raġun għax huma jridu jkollhom ħajja bla biża' perspettiva ċara għalihom għall-familji u ħajja mingħajr devastazzjoni. U bekk jiena nixtieq ngħid lil dawn iż-żgħażagħ kollha illi mhux biżżejjed biex inkunu għaw nitqu nitbismu donnu qed nisimgħu, però fil-verità ma neħdux ebda bezbiża rridu nagħtu każ ta' dak li qed tajt tajdu jekk irridu nassiguraw il-futur ta' kulħadd u dina xi ħaġa li noħduha bis-serjetà. Il-grupp politiku tagħna qal li aħna disposti li ngħaddu l manifest tagħna u aħna lesti biex naċċertaw li l-politiki tagħna jkunu biqbil ma l-alanijiet tal-sostenibilità ġus maquda fil-futur. Qatt m'għandu jkun hemm dibattitu dwar l-ekonomija hawnhekk mingħajr ma nittrattaw l-ambjent iżda fl-istess ħin. Qatt ma rridu nittrattaw l-ambjent mingħajr ma nittrattaw fl-istess ħin is-sigurtà soċjali fis-soċjetajiet tagħna naċċertaw li kulħadd għandu xi mill mudell tas soċjetà tagħna li nixtiequ nibnu għall futur li jfisser huwa li l-ekoloġija m'għandix tkun għal dawk il-ftit, daw femmek fejn jintilfu ix xogħlijiet iridu nirribattu dan il-fenomenu politika ta' żvilupp reġjonali ekonomika saqsu l-President Macron pereżempju illi jgħat fil-proċess illi ta' proċess ta', ta smieħ, ta' eżerċizzju ta' smieħ, irridu nisimgħu lis soċjetajiet tagħna ma nisma' jistawx tkunu il-ħaddiema li qegħdin batu din il-trasformazzjoni enerġetika. Ħanwasslu għal bidla ekoloġika jekk ninkludu fatturi soċjali wkoll u naċċertaw illi jkun hemm futur soċjali għal kulħadd jekk niksbu it-trasformazzjoni tal-industriji tagħna u naraw illi id-dinja tista' tgħix fil-paċi, fir-riżorsi naturali tagħha stess. Dan għandu jkun il-programm tagħna u smajt dak li qalet il-Kummissjoni smajt il-Peter Leaser ukoll u Iva huwa qed jieħu l-impen tiegħu però faċli ngħidu illi jekk inti ġenwinament <coughs> ejja nagħmluha fit-terminu li jmiss. Mhix ċaġa ta' barra minn hawn ejjew neħdu ħsieb illi l-patt ta' u stabilta' issir patt ta' sostenibilità. Ejjew mhux biss nitkellmu dwar semestru ta' ekonomija, iżda nitkellmu dwar semestru ta' sostenibilità għal ġiħizzaza. Grazzi. Grazzi ħafna sur Bulmana. Fisem il-President jiena nista' nimmaġina illi la darba inħejju fil-Parlament li jmiss nista' jkollna avveniment ġdid ma' dawn iż-żgħażagħ hawnhekk fil-hemisiklu naħseb illi l-biċċa kbira tagħna naħseb jistgħu jappoġġawha kieku konna nafu bija kont napoġġa nistgħu nkomplu fl-isem li sija is-Sinjura Viżnieska li jogħġbok. Grazzi ħafna President Sinjuri. Il-ftejm ta' Parigi. qed joħodna lura l-ambjent nadif u rrid ikollna strateġija bbażat fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet. Miċċa xogħol diffiċli iżda rrid ikollna perspettivi ġodda, rridu ninvestu fir-riċerka, l-innovazzjoni, rridu naċċertaw li jkun hemm l-finanzjar għal dawk ir-reġuni kollha illi jekk tiġu trasformazzjoni, speċjalment dawk li huma <coughs> ibbażati fuq il-faham, il-miniri, u jiena nispera li s soċjalisti u l-alde ħajappoġġaw ir-riżoluzzjoni tiegħi Fejn qed nitkellem dwar transizjoni ġusta li ma ħalli nħadd lura ma teskludu ma jeskludux il dawk l-istati membri li għandhom taħlit enerġetika li hija ddominata mill-faham. It-taħlita fil-Polonja hija 80% bażata fuq il-faham u fi Franza kull m'għandhom 2% fil fil fil-taħlita enerġetika tagħhom. Ġifieri jekk aħna nixtiequ niksbu ambjent nadif, nirridu ngħinu dawk il-pajjiżi li huma Ibbażati fuq l-enerġija mill-faħam li ikollha transizzjoni ġusta appoġġ għal dawk ir-reġuni li għandhom ekonomija bbażata fuq il-faħam. Jekk ma nagħmlux dan, mbagħad id-diskussjoni tagħna hija sempliċement klim fix-xejn nitbismu lejn iż-żaża u ma nagħmlu xejn iż-żaża mhumiex boloħ jafu eżattament xi tfisser l-ekspużjoni enerġetika, tfisser faqar. U bekk, kaġun ta' dan għandna dawn id-demostrazzjonijiet ġewwa Pariġi u ġewwa Franza ġiek ġobkom appoġġaw il-riżoluzzjoni tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Presidenti, li din il-ġurnata speċjali mhux biss eh, il-ġenerazzjoni tal-futur li qiegħda hekk wara l-bib iżda qed jħarsu qed jarawna mill-gallerija jekk qegħdin neħdu ħseb il-futur tagħhom billi norganizzaw il-climate marches iż tfal dawn għamlu ċara illi qed niddistruġġ qed il-futur tagħhom nafu xieġifiri u u n-nihdu għazzjoniet meħtieġa ma naħsibx mhux biss dwar il-klima, iżda dwar il-rit sistematiku tan-natura l-Ewropa ser tonqos mill-lanijiet tal-istrateġija ta' biodiversità iżda ħadd maħa ebda miżuri sabiex imbidlu s-sitwazzjoni. Il-klima il liġi, iva, qegħdin nżidu l parti budgetarju, budgetarja, però dan huwa biżejjed le. Nafuh dan, Irridu noqorbu lejn il-55% sal-2030 din hija xi ħaġa ċara għall-aħħar, però rridu naġixxu f'ambiti politiċi oħrajn u nhar it-tnejn li għadda naħseb u rejna li qegħdin li maħnax naslu għal riżultati meħtieġa. Fokajna fuq il-finanzjarament sostenibli u naħseb illi naħa tal-lemin neħħejna kull ambizzjoni. dan huwa importanti għax kull azzjoni umana tibda bl-investimenti. Naqblu mal investimenti ħodor, iżda dan ma jiswa xejn jekk jekk l-investimenti kollha ma jiġux inklużi wkoll. Kif ngħidu, jisna qed nixxottaw l-art bil-vit miftuħ. Iġveri aħna ħer ser ser naslu jekk l-investimenti kollha jsiru ta' natura ħodor din hija d-direzzjoni li għandna neħdu President. Illum il-ġenerazzjoni tal-futur qiegħda hemm fuq kull manna ftit snin ftit snin oħra fil-fatt daw ħajkunu qegħdin hawn minn flokna u ejjew nevitaw li aħna ħankunu qegħdin fuq hemm fuq bil-mistija kollha naraw kif huma qegħdin jaslu għal-remedja li żbalji li kuna minna aħna grazzi. Grazzi. Sur Eckhout. Grazzi ħafna grazzi dan id-debattitu wasal iż-żmien naħseb illi aħna qegħdin niddiskutu llum il-tibdil fil-klima. Iżda ħafna nies li qegħdin hawn preżenti llum naħseb qed jgħajjew illi kulħadd qed jgħid iva li nirringrazzjaw, grazzi tal ġejt, grazzi tal qed innek hekk u hekk, ma rridux ringrazzjamenti dawn iridu azzjoni, irridu politikanti illi jieħdu ridni fidejhom. Għaxar snin ilu jiena tħaġġa dan il-Parlament Ewropew minn min, min sfera xjentifika għal waħda politika għax indu ngħid li l-politikanti mhumiex qegħdin iwettqu. U naħseb li wasal iż-żmien li dawn jibdew iwettqu fil-fatt. Skużani, kommissarju, skużani, konsil, intom kontu qegħdin tiddiskutu dwar l-2050. Jekk jiena nsegwi dawk il marċi skolla fit-toroq ma rajt ma rajt il-ħadd jitlob eh, għal viżjoni tal-2050. Kull ma saqsu huwa li jridu l-azzjoni issa minnu fih, irridu nagħmlu iktar bħala Ewropa, irridu intejbu eh, l-ambizzjonijiet tagħna hawnhekk kull ma ħanamlu għan itkelmu dwar strateġija l ħafna snin. Is-sur Lize qed jgħid ejjew nagħmlu strateġija l-ewwel, ma rridux nitkellmu istazzjoni għax forsi Dan forsi jistgħu jqajmu ċertu pajjiżi, dik hija lan. Qed nitkellmu dwar il-kriżi klimatika, qed nitkellmu dwar azzjoni li għandha ssir. Palma jgħid wieħed mill-slogans kieku l klima kieku l-klima kienet, kieku l-klima kien, kien bank naħseb illi diġa kien ikun sikur sessa. Naħseb illi wasal iż-żmien li nagħmlu iktar u naħseb li dan li qed naraw huma dawn il-marċis tal-klima li qed naraw fit-triq mhux biss minn żgħażagħ iżda l-marċis il-kbar. Nar il-ħadd f'Amsterdam 40,000 ruħ fit-toroq f'Amsterdam nies fit-toroq qed jitolbu iktar azzjoni. Dan huwa moviment soċjali, moviment soċjali illi m'għandniex inħallu warajna qed jitolbu lill europa tagħmel iktar u jekk tixtiequ titkellmu dwar il-futur ta' Ewropa, dan huwa il-futur tal-Ewropa. Il-futur tal-Ewropa huwa futur ta' xogħol, xogħlijiet ekoloġiċi u dan huwa kommenti ħor tal-kollega tiegħi Petaliza, meta titkellem dwar l-impjiegi, titkellem dwar it-transizzjoni ħadra. Reġunijiet oħrajn fid-dinja Reġunijiet oħrajn fid-dinja qed jinvestu l-Kalifornja u l-investimenti solari fl-Indja, il-trasport elettriku fiċ-Ċina, dawn qed imexxu l-industrija tal-karozzi Ġermaniża tiegħek qed tinvesti iktar fit-trasport elettriku. Irridu irridu naġixxu, mhux biss nitkellmu dwar miri huwa tajjeb illi n-nies qed jiddejqu dwar dan għax dan huwa d-dibattitu mhux hekk. Għax kulħadd qed jitkellem u jgħid li nagħmlu l-istess u l għandna l-istess mira, iżda dan juri li m'għandniex għax jekk imorru lil mill-miri tagħna tara l-interessi tal-karburanti fossili huwa protett minn dan il-din il-parti tal-istess parlament. Kif qal il-kollega tiegħi dwar il-finanzi kull ma provana ngħidu huwa ejjew ma nitkellmux dwar l-impatt negattiv tal-finanzjar, tkellmu dwar aspetti ekoloġiċi żgħar dwar agrikoltura. Ma ngħidux li l-agrikoltura ssir waħda ħadra dwar it-trasport. Ma nitkellmux dwar mezzi ġodda ta' trasportazzjoni u dwar l-aspet klimatiku tal-investimenti tagħna maħniex qed innasslu, irridu immexxu. Għada ħajkun l-ewwel vot għal miri tagħna u wara dan dawn l-elezzjonijiet ħajkunu dwar il-klima dwar azzjoni għax wasal iż-żmien illi mmexxu iktar milli imparlaw. Grazzi. Eh, Signora Boylan al gue kollegi, Greta Thunberg waqfuha li tindirizza dan il-Parlament għax titkellem il-verità. Il-verità hija illi maħniex qed naslu fil-klima. Maħniex qegħdin nieħdu dawk li passi meħtieġa biex maħniex qed immexxu għaw uħud din il-kamra li hum iktar ossessjonati li żgħażagħ għandhom milli għandhom jitilqu mill-iskola m'għandhomx jitilqu mill-iskola, m'għandhomx jistratjaw mill-iskola milli aspett iktar importanti Il-fatti qegħdin hemm żewġ gradi mhux adegwat. Ir-rapport tal-IPCC għalilna illi rridu noqogħdu taħt 1.5 gradi jekk irridu nilmitaw il-problemi klimatiċi. Il-bidla hija il-bidla hija dik li hija meħtieġa bidla rapida bla preċedent u dan mhuwiex li qegħdin naslu għalih f'din ir-riżoluzzjoni konġunta aħjar ikollna meteora illi illi illi maħna qegħdin noqorbu mkien rib lejn dak li rridu nagħmlu. Mhux qed nitkellmu dwar kompromessi politiċi, qed nitkellmu dwar l-insegu ix-xenza u jekk noqsu għada li nappoġġaw l-emendi fejn qed nitolbu l-Ewropa biex naqqas l-emissjonijiet minn 55% mhux biss huwa insulta l attivisti li qegħdin jarawna mill-gallerija iżda qed ngħidulhom illi l-futur tagħhom huwa irrelevanti kollegi irridu nibdew immexxu. Thank you, Mrs. Boylan. Uh, no, for the EFDD group, uh, for one minute, uh, Mrs. Evi Presidente, kollegi, il-metafora nafluha kollha tal-ċittadini li l mill-istituzzjonijiet Ewropej li qegħdin jipprotestaw biex jipproteġu l-futur tagħhom. Iżda l-metafora li tiddiskrivi aħjar illi fil-fatt aħna qegħdin insajru il-pjaneta tagħna, ir-responsabiltajiet tagħna fuq livell globali huma ħafna, però aħna l-Ewropa għamilna l-parti tagħna, għamilna bizzejed biex niggarantixxu futur għal dan il din, din id-dinja tagħna għal ekonomija li ekonomija li ma tniġġisx konsum soċjetà per se jiena ma naħsibx li dan kien il-każ, ma naħsibx għax l-anijiet li, li aħna konna stipulajna għadhom hemmhekk fit-testijiet tagħna u mhux biżejjed biex niggarantixxu tnaqqis fit-temperatura u daw kollha għandna għandna niddeċidu dwarhom. Nappella lil kollega lil kummissjoni lil kunsill daqshekk bil-politika basta nilimitaw l-investimenti fil-enerġija rinnovabbli għax dawk huma l-affarijiet li ħajsalvawna irridu jina nar il-ġimgħa ħankun qed hemmhekk nipprotesta maż-żgħażagħ kollha kemm huma, grazzi. Monsieur le Président. Les changements climatiques constatés. Il-problema tal-tibdil fil-klima huma problema komuni jridu jkollna mezzi responsabbli li niffaċċaw tali problemi u jridu nżommu f'moħħna żewġ fenomeni. Huwa fenomenu uman ta' 200 sena ta' industrializzazzjoni bla razan biex naslu għal ekonomija karbonizzata li hija bla kontroll inkella il-tibdil fil-klima ħadd ma xej dwar dan aħna qed ngħidu li aħna responsabbli għal ħafna affarijiet Irridu naċċertaw illi insibu soluzzjonijiet teknoloġiji ekoloġiċi għal kollox jekk ma jkonniex ftehim ekoloġiku irridu nimmaniġaw l-ilma u nillimitaw ukoll il-kostrizzjonijiet li għandna u nwaqfu situazzjoni li daqshekk diffiċli għal kulħadd. Grazzi ħafna. That wraps up uh, the list of uh, speakers. Bek temmejna l-lista tal-kellima. Ndur lejn il-Kummissarju Kanjete issa biex iwieġeb għad dan id-dibattitu. Grazzi, Sur President. Jiena nirringrazzja lill membri kollha l-interventi tagħhom, l-ambizzjoni tagħhom u l-kapaċità tagħhom li jisimgħu liż-żgħażagħ. Meta aħna nitkellmu maż-żgħażagħ però irridu ngħidu l-affarijiet kif huma li ngħidu li ma saritx azzjoni min-naħa tal-Kummissjoni fuq il-bdil tal-klima f'dawn l-aħħar ħames snin, eh, mhux minnu dan. Mela matul dawn il-ħames snin ġara aktar fil-azzjoni għall-klima minn qatt qabel. Aħna qbilna fi Pariġi l-ewwel trattat vinkolanti fl-Unjoni Ewropea, xi ħaġa li kienet instrumentali biex bekk ikonna l-koalizzjoni internazzjonali ftehim illi stablixxi l-anijiet li hemm bżonn biex inbidlu dak li qed isir fil-klima. Kenna l-appoġġ ta' dan il-Parlament ukoll biex aħna anki jintellaw il-livell tal-ambizzjoni tagħna u grazzi lill gruppi politiċi illi għenu biex aħna jkollna aktar imbuzzjoni f'ħafna oqsma pertinenti Tajjeb, proset tassew mixin fid direzzjoni tajba. Il-Kummissjoni dejjem tajt illi hemm klawżoli ta' reviżjoni għall-2030, però dejjem irid ikollna sens ta' direzzjoni. Iż-żgħażagħ qed jgħidu li jridu azzjoni immedjata u ambizzjoni. Fil-komunikazzjoni tagħna aħna għedna li se nkunu newtrali f'termini tal-klima fil-ġejjien, jiġifieri għaxar snin qabel ma qegħdin jgħidu dawk li jaħdmu fil-qasam tax-xjenza. Jiġifieri kollox irid jiġi miksub sa l-2061 u nafu li l-istati membri iva għandhom responsabilta illi jieħdu azzjoni immedjata. Issa għandna l leġiżlazzjoni għandna l-klawżoli ta' reviżjoni, però mhux biżżejjed. U allura il-Kummissjoni li jmiss, il-Parlament li jmiss għandhom responsabilta kbira ħafna. Naqblu, rritu konna aktar ambizzjoni u m'għandniex ikollna problemi fil-Kunsill biex aħna nkunu nistgħu nosservaw il-għan għal sena 2050 biex inkunu neutrali f'termini tal-klima. Jiena nistenna li jkun hemm anki diskussjoni kbira fil-kampanja elettorali għall elezzjonijiet li jmiss. Kulħadd irid jisma' iż-żgħażagħ il-ħaddiema għaliex din trid tkun tranzizzjoni ġusta, soċjali, ma nistgħux niġġieldu l-bdil fil-klima meta għandna daqstant qatt. Irrina rridu l-involviment taċ ċittadini biex inbidlu l-mod kif ngħixu, il-mobilità soċjali, il-mod kif aħna nużaw ir-riżorsi tagħna. Dik hija rivoluzzjoni naf illi dak li qed tipproponi l-Kummissjoni hija xi ħaġa ambizzjuża ħafna qed waslu għal bdil strutturali kbir. Xi ħaġa li tista' tgħin liċ-ċittadini kollha u allura għandna opportunità issa biex aħna nwieġbu għat-talbiet taż-żgħażagħ u l-Kunsill irid iwassal trajettorji ambizzjużi li joffru l linji gwida li l-Parlament li jmiss se jkollu jaqbel magħhom irridu nwieġeb iva li żgħażagħ tagħna il-ħaddiema fil-industrija awtomattiva u anki biex huma jkollhom tranzizzjoni ġusta u soċjali. It-tranzizzjoni tal-enerġija ssir b'suċċess jekk ma nħallu lil ħadd warajna dak huwa responsabilità u din hija xi ħaġa li se jkollna nindirizzaw wara l-kampanja u anki fil-ġejjieni. Grazzi. Grazzi lill kummissarju il-Ministru ċott fisem il-Konsil jekk jogħġbok. Honorable mem Honorable membri, sinjuri, mill-ġdid, jiena nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu utli u għal kommenti tagħkom u anki nilqa' iż-żgħażagħ preżenti hawnhekk fil-Parlament. Nieħu nota tal-fatt li b'mod ġenerali l parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom l-istess aspirazzjonijiet kif ukoll punti ta' tħassib fuq dan is-suġġett huwa essenzjali li nirreflettu fuq kif nistgħu nbiddlu l-ekonomija biex bekk naċċertaw l-aqwa ġejjieni possibbli għall-ambjent tagħna, għaċ-ċittadini tagħna, in-negozji u anki l-industri. L-Unjoni Ewropea ilha li kienet fuq quddiem fil-bidla tal-klima u azzjoni relevanti. U għandna nibqgħu ta' eżempju taħt il-Presidenza Rumena l-Kunsill se jissokta fil-ħidma tiegħu fuq l-aspetti kollha tal-viżjoni ppreżentata mill-Kummissjoni bilan illi nagħtu kontribuzzjonijiet utli biex ikollna aktar diskussjonijiet. Grazzi ħafna mill-ġdid għall-attenzjoni tagħkom. Thank you, Madam Minister. Uh, colleagues, ladies and gentlemen, I have received. Grazzi. Għanna disa mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni biex intemmu dan id-dibattitu, wieħed mill-Kumitat dwar l-Industrija u r-Riċerka u l-Enerġija, wieħed minn Kumitat tal-Ambjent u s-Sigurtà tal-Ikel, riżoluzzjoni mill-Grupp EFDD, oħra mill-Grupp tal-Ħodor, kif ukoll mill-Grupp SD kif ukoll riżoluzzjoni mill-grupp ALDE u mozzjoni anki mill-grupp ICR. E kif ukoll oħra mill-grupp PPE u mozzjoni mill-grupp GUE. B'hekk għandna disa mozzjoni ta' riżoluzzjoni Id-dibattitu jiġi fit-tmiemu, il-votazzjoni sseħħ għadha. Se nissospendu s seduta għal ftit minuti għaliex il-punt li jmiss se jibda fl-10 se nistennew li sur Barnier u anki l-kollegi l-oħra. Skużawni, grazzi għad disciplina li rejtu naħseb kena dibattitu tajjeb u mill-ġdid grazzi li zazax tagħna għall preżenza tagħhom u nittama li mhux biset inwedu il-sta nkunu qegħdin anki nwasslu azzjonijiet b'saħħithom. Grazzi, nerġgħu nibdew fl-10.